fuq l-agenda tagħna huwa ir-rapport Mattias imsemmi eh, il-finanzjament tar riċerka u l-innovazzjoni fl-Unjoni Ewropea dan huwa l-ewwel dibattitu għall l-aġenda tal-lejla. I understand that not all of you are interested. Et nara li mux kullħat u interessat li jibqa maħna u għalda sant nishtiq nitlobkom biex titilqu mil kamra malajr kem jista' u biex ma toqgħodux titkelmu fis-sala. Is it point of order? On Anna point of order? Point of order. Mr. President. President, uh, ich... Uh, President. Jena għet nifem il-sugġeriment tijak li għandi nibqaw, ovvjament ser namel dan, inti ġiġa ħabbart fil-bidu. Iżda naħseb li għandek mux biss tara dritt lejn il-kamra, iżda tħares lejn il-lemin u xerluk. xelluk għaliex huwa diffiċli ħafna li meta tkun bil-qiegħda f'din in-naħa tal-kamra xi ħadd jarak. Mod partikolari waqt il-proċedura tal-catch DI għal daqstant jogħġbok inħeġġek biex tħares lejn il xelluk u lejn il-lemin ukoll. Jien nixtieq nitkellem waqt il-proċedura tal-catch DI. Grazzi ħafna. Iva, ser nżomm dan f'moħħi. Sinjuri, jiena ser niftaħ id-dibattitu billi nitlob li rapporter is-Sinjura Marija Mattias. Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Komissarja, caros colegas. Grazzi ħafna, President, Komissarju, kollegi. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lil kollegi kollha tal-li kooperaw b'mod daqshekk tajjeb fil-preparazzjoni ta' dan ir-rapport. Jiena grazz grata ħafna mod partikolari għaliex daw kienu żminijiet diffiċli għaliex kien hemm il- ehm, pawza minna tal-parlament u għal daqstant kena namlu xi kompromessi, nixtieq nirringrazzja wkoll lil mina bozza l-opinjonijiet għaliex il-kontributi tagħhom kienu ferm importanti aħna ċettajna il-kontributi tagħhom għal mm, rapport finali. Issa qabel ma ngħaddi għal mm, punta u lini tar-rapport, jien nixtieq nirringrazzja mod speċjali lil mm, l-kumitat, l-istaff, li assistawni u għenuni waqt il-periodu ta' sajfa wissu. Il-Kummissarju għamel għafas komuni għal periodu tal-2014-2020 għanna ħafna affarijiet li diskutu anka miegħek Kummissarju u kif deġa qed dak li għandna hawnhekk hija opportunità biex intejbu il riċerka u l-iżvilupp fl-Unjoni Europea u hemm qafas eh, differenti biex namlu dan. hemm ħafna komponenti differenti f'sitwazzjoni ta' dan it-tip u ma rridux biss nifokaw fuq ir-riċerka kompetitività. Iżda f'għafna iktar. Aħna m'għandniex strateġija sħiħa u jista' jkollna dan biss jekk ikollna settanijiet għal daqstanza mill-bidunet jiena qed provajt definisġi l-anijiet għanijiet f'dan il-qasam. Jien kellim jiena ħsibt li eh, il rizorsi għandhom ikunu dawn li saħħu il kapacita ir-riċerkaturi Ewropej huma importanti ħafna waħna rridu nassiguraw li jkun hemm infrastruttura tajba u wkoll din għandha tkun ta' priorità għall-investiment tagħna. It-tieni għan, kooperazzjoni fil-qasam ta' riċerka, dan huwa wieħed mill-oqsma fejn aħna rajna li konna ta' suċċess, aħna ma nix nipermettu affarijiet kruċjali pal per eżempju eh, xjenza soċjali, ma nix ninsewhom għaliex xinkar għan nispiċċaw mingħajr ma jkona minnajr, għan nispiċċaw mingħajr nispiċaw ninsew il-soċjetajiet tagħna li aħna għalihom qegħdin naħdmu għal ġid komuni u għabis għabbazi ta' ċar li jista' jkollna qafas tajjeb li jista' jkun ta' valur għal kulħadd biex bekk aħna jkollna riċerka u żvilupp li jkollu rwol fundamentali biex aħna jirnexxina noħorġu mill-kriżi finanzjarja u ekonomika. Jiena analizzajt ukoll il-fondi strutturali il-fondi Ewropej u aħna rridu naraw iktar konvenġenza f'dawn il-fondi. Aħna rridu nassiguraw li jkun hemm kundizzjonijiet deċenti ta' xogħol għal riċerkaturi Ewropej, aħna rridu nassiguraw li r-riċerka u l-iżvilupp tkun ikun tajjeb. Dawn ir-riċerkaturi ma jistgħux ikunu l-guinea pigs burokratiċi birokratiċi u, tal burokrazija li hemm. Aħna rridu niffukaw fuq l-eċċellenza. Il-kompetizzjoni ma tistax tkun sempliċi sistema fejn min jirbaħ jieħu kollox le fil-kompetizzjoni jridu nuru li hemm uh, livell indaqsa l-kulħadd biex ikonna kompetizzjoni b'saħħita, il-kompetizzjoni twassal għal konverġenza biex bekk fl-Ewropa jkollna qasam ta' eċċellenza. Grazzi. Uh, very much, Kodik. Grazie, tas-sewżis kollega. Issa nixtieq nitlob isem il-Kummissjoni, il-Kummissarju, is-Sinjura il Goggenkwen. Jekk jogħġbu. President, eżis bib nix nieħdu l-opportunità biex nindirizza l-kom il qabel il-vot da filodu fuq il-Green Paper, Rapporta inizjattiva propja għall-istrateġija għal finanzjament ta' riċerka u l-innovazzjoni tal-Unjoni Ewropea nix nifraħ li rapporter Sinjor Mattias għal dan ir-rapport tant tajjeb u talli waslet unna f'waqta li t-permetti l-Parlament Ewropew biex tikkonsidra l-proposti tijak fid-dettal fil-kuntest ta' tassil ta' pakket tal-Orizzont tal-2012 nixtieq 2020 nixtieq ukoll inkellem il-Shadow Reporters tal-Kumitat ITRE u daw kollha li waslu l-opinjoni tagħhom fil-Kumitat ITRE jidher li hemm interess qawwi fil-ħidma tal- il-programm ta' riċerka u innovazzjoni tal-Unjoni Ewropea li importanti ħafna hekk kif għandna fil-proposti tal-2020 li ħajġu konsidrati wkoll minna ta'kom Din ser jidħol fis fil-qafas finanzjer li jmiss li ser jibda fl-2014. Fil-proposti tal-Kummissjoni għal dan il-budget il-qafas finanzjer multianwali diġi adottat fid-29 ta' Ġunju jfassal numru ta' budget ta' 80 biljun euro għall-orizzont proposta tal-orizzont tal-2020 bil-prezzijiet li hemm tal-2011 dan se jistimula tkabbir u l impieg l-envelop li għanna u realistiku ma' ambizjuż irridu niprioritizzaw l-investiment daw l-oqsma u din hija riċetta biex nassikuraw tkabbiru mpiek fil-ġejjeni. Permessa din il-proposta, l-Kummissjoni Ewropea qed turi biċċar l-impens ħieħ tagħha biex tikseb planijiet tagħha l-istrateġija tal-2020 u dak planijiet marbuta mal-impik li l-istrateġija il riċerka fl-Unjoni Ewropea u l-finanzjament ta' riċerka aktar effettiv, aktar aċċessibbli għal parteċipanti u li jkollu impatt akbar. Il-respons li kellna minn eh, tnedija tal-Green Paper tatna input tajb ħafna kif nistgħu nisbu dawn kollu. Aktar minn il-1300 risposta ġiet irċevuta u fil-fatt kien hemm ukoll madwar 750 pożizzjoni konsolidata. Issa permettu li ringrazzja Sinjura Mattias kif ukoll MPs l-oħra li parteċipaw mod attiv dan l-avveniment fl-10 ta' Ġunju biex nagħlqu l-konsultazzjoni tal-Green Paper. Dan ta' bilħak kien mod eċċellenti biex nuru l parteċipanti kollha interessanti l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea din jaħdmu fl-imkien sabiex jiksbu l-istess għanji ta' politika. Jiena naħseb li l-għan prinċipali ġi indirizzat fir rapporti huwa konformi ma dawk il-mistoqsijiet li tqajmu waqt il-konsultazzjoni tal- li saret u ħana naqblu mod wiesa mal-kwistjoniet li ridu jiġu konsidrati fil-programm ta' finanzjament nixtieq nisħaq numri suġġerimenti għal orizzont pakket orizzont 2020 li huma pjuttost interessanti għal komissjoni Jiena fil-fatt satisfatta ħafna bl-appoġġ qawwi li intom urejtu għal kunċett tal-qafas strateġika komuni u anke biex ikollna riċerka u innovazzjoni eqreb ma' xulxin u jipprovdu appoġġ fiċ-ċiklu kollha ta' innovazzjoni mill-edukazzjoni għas-suq tax-xogħol. Wieħed irid jkollem jalloka finanzjament biżejjed ta' riċerka innovazzjoni u nibnu rotot għall eċċellenza għal dawk l-istati membri u reġjuni li huma sottorepreżentati fil afas reċenti li għandna u dan ħajotu kolla għall fondi strutturali rridu ngħidu l-riċerkaturi rridu għatta ħafna iktar ħina għax-xogħol u inqas fuq amministrazzjoni, simplifikazzjoni ser tkun element prinċipali għal pakket Horizon 2020. Kwistjoni waħda li aħna naqblu fuq u li konna miżura ta' kontinuità f'dak li għandu xjaqsam mal l-istrumenti ta' suċċess li jeżistu fil-programmi preżenti dan għandu xjaqsam ma' partikolari ma' riċerka kollaborattiva, il-Kunsill Ewropew ta' Riċerka u l-azzjoni ta' Marie Curie. Jiena wkoll kontenta li aħna l-kolet nappoġġaw approċ li hija il finanzjament Ewropew Min ta' qudiem fl-isfidi ta' ċittadini kif ukoll il-politika ambizjuża tal-Unjoni Ewropea bħal dak li hu tibdil tal-klima, saħħa, enerġija u sigurtà. Fl-aħħar nixtieq nisħaq li il rapport tas-Sinjora Mattias tilqa numru ta' idejat li diġa ġew imbasra fil-rapport ta' Sur Calvario, il-rapport ta' Sur Markajo u anki il-rapport ta' Sur Adi fuq l-FP7. Għalhekk ikun hemm linja ta' kontinwità u koerenza li fatt nistgħu narawha diġà u din hija tajnuna kbira kif qed ninfasslu il-proposta leġislattiva għal pakket tal-Orizzont 2020. Grazzi tassew, Sinja Kommissarju. U nixtieq niskuża ruħi miegħi talli jiena qed nippronunċja mhux tant tajjeb il-konjom tiegħek li mhux daqshekk faċli laqqas. Eżis kollegi, is-senat il-kelma l-onorevoli il-Karl Hagland, fissem il-Kumitat tal-Budgets. Grazie tassew sur President. Et nara li r-riżultat ħari huwa pjuttost pożittiv specialment speċjalment il-vot specialment speċjalment ukoll dwar dan il-qafa strateġiku li l-Kummissarju kif tkellmet fuqu. Waħda ħaġa oħra li rridu naraw dak li għandu xieqsam mal-prospettivi finanzjari ta' investiment huwa ir-rwol tal-istituzzjoni ta' Ewropej li aħna qed inqiswa mod pożittiv ħafna. Barra minn hekk hemm id-dibattitu bejn il-scholarships u l-allokazzjoni ta' flus. Dak għandu xi jasam l-istrateġija 2020. Aħna nafu li ser ikun diffiċli biex wieħed jikseb il-finanzi u allura importanti li nużaw il-fondi ta' koeżjoni barra minn hekk wieħed irid jevita il-kwistjonijiet marbuta Kwistjonijiet ta' self zejjed, għax imbagħad nispiċċaw f'sitwazzjoni qegħdin illum il-ġurnata. Sanatu l-kelma l-ora Sinjura Lara Komi mill-Kumitat Imko. Dan ir-rapport sur President qed jara numru ta' rapport importan punt importanti li jridu jiġu konsidrati il-koordinament il programmi ta' riċerka u innovazzjoni, il-finanzjament ta' il-fondi ta' koezjoni u anki lajn unaħ gvernijiet reġjonali u lokali kif ukoll is-simplifikazzjoni tal-proċeduri u flessibilità meħtieġa biex wieħed jaġġorna il-prijoritajiet ta' dak iż-żmien. Il-budget importanti ħafna l-SMI, speċjalment li hija magħmula minn żgħażagħ u nisa, imprendituri speċjalment ukoll biex nollu l-standards. Nixtieq ukoll nisħaq fuq aspett li jiena proponejt personalment il-voucher għall-innovazzjoni li jinvolvi li nagħmlu sperimentazzjoni f'dan il-qafa Strategiku komuni għabbażi ta' kwalifiki biex wieħed iressa aktar il-kwistjoni tal-iżvilupp teknoloġiku innovazzjoni u l-industrija teqreb toqrob iktar lejhom. Anki l-istituzzjoni ta' riċerka u universitajt ikunu u wkoll jgħaddu minn proċessi innovattivi. Grazzi tassew. Nat il-kelma l-onorevoli Herman Finkra, pro mux jgħat fawnek fil-kamra. Għalek nat il-kelma l-sur l-onorevoli Lavija. Grazzi tassew, sur President. Fissam il-Kommissjoni Agrikoltura u Zvilupp Rurali aħna fil-fat ridna nisħu l-importanza li il riċerka għanda fis-sistema kollu ta' li kellu l-agrikoltura. Mhix bis-sistema li kapaċi tiżviluppa eh, riċerka fil-laboratorju, ma kapaċi titbiddel u tasal tutasal f'riżultati tangibli. Għalhekk aħna ridna nisħu il kif riċerka t tweġibiet li ċittadini, il-popolazzjoni tad-dinja għandna Zida fil-popolazzjoni il-popolazzjoni se tizdiet, 70% iktar ser ikunu il-prodotti tal-ikel sal-2050 u għalhekk aħna rridu nagħtu tweġiba anki permezz ta' riċerka li fl-istess waqt trid tkun kapaċi sostni dejjem aktar il-ħtiġijiet ta' ambjent nadif. Għalhekk aħna rridu naqdu iż-żieda tal-produzzjoni mal-ħarsin tal-ambjent, mal-enerġija rinnovabbli, tnaqqis tal-produzzjoni ta' CO2. Grazzi. Grazzi tassew. Nagħti l-kelma l-Onorevoli Janis Tsukalas, il-Kumitat tas-Sajt. Grazzi tassew, Sur President. Grazzi tassew, jina bħala membru f'dan il-komitat, jina qed nieħu post is-survalanza li ma, setax jiġi f'din il-plenarja llum din rapport għandu importanza enormi għal politika Ewropea għal riċerka u innovazzjoni. U fil-fatt edha tipprova teleb il-kwistjonijiet ta' ħela għat u anki f'dak l għandu xie ma' finanzjament ta' riċerka. ħafna pajjiżi fostom tiegħi eh, din il-bot mill jers u lejt li ta' filmja tal-GDB sal-2030 u għalek għanna Ewropa li għettin xifu zewġ binari. U jek għanna ser nitkelmu dwar nuqqas ta' avvanz fil-riċerka dewmin, mux għet nireferi bisa l-teknoloġi partikolari, imma importanti li wieħed irid jappoġġa riċerka anka fis settur tas sajt settur li verament qed jiġi traskurata għaliex riċerka u żvilupp dan is-settur bla dubju jkun jista' jgħin u jagħti tagħmir aktar innovattiv biex wieħed ikun jista' joqgħod fuq saqajh. Anki jkun qed jgħin is sitwazzjoni tal-qatt. Grazzi tassew. Inti semmejt il-kollega tagħna s-sur Jaroslav Valanza li ma setax jindirizza l-kamra hawnhekk. Fostna nixtieq ninforma l-kollegi li jiena żortu l-isptar nhar is-sibt u fil-fatt huwa qal li verament jemmen li ser ikun fostna minn ġdid din il-kamra fi frar jew marzu u bat it-tislijiet lilkom il-koll. Issa l-kellim li jmiss Is-Sur Papadopoulos. Grazzi tassew Sur President. Mela, pala, fissam il-Kommissjoni tan-nisa, aħna nemnu li l-intrapriża tan-nisa tiggarantixxi dimaniżmu u innovazzjoni lill-intrapriżi. U anki twassal kompetizzjoni fost in-nisa u dawn huma għanijiet ta' bażi fl-istrateġija tal-2020. Però hemm potenzjal tan-nisa li madhom ġew sfruttati f'dak li hu riċerka u innovazzjoni Ir-riċerkaturi nisa irridu ikollom numru ta' palissa din jiltaqgħu ma' kwistjonijiet diffiċli bħal pereżempju nuqqas ta' ħlas. U fil-fatt dan jidher ukoll fil-qafas komuni u l-utilizzar tal-finanzjament għal riċerka u l-innovazzjoni u għalhekk jistgħu jitfasslu programmi innovattivi nisa jkunu jistgħu jissibu wkoll daw il-programmi xjentifiċi jużaw il-mobilità u anki fil fin-network. Għalhekk aħna qed nipproponu program ta' azzjoni għall ugwaljanza bejn is-sessi fil-kuntest ta' dan il-qafas aktar wiesa sabiex bekk wieħed ikun jista' jiggarantixxi finanzjament adegwat anke fil-kuntest tal-Kunsil ta' Riċerka Ewropea. Grazzi tassew, issa fisem il-gruppi politiċi. Nati l-kelma lill-Onorevoli Carvajo fisem l-IPP. Kieġbok. Sur President, Komissarju, Ippermetti li nibda billi nifraħ li rapporter, Sinjura Mattijax, għal xogħol eċċellenti u anki għal mod kostruttiv kif ikkoperat mal-bqija tat-tim, mal-gruppi politiċi l-oħra fil-fatt kien ta' pjaċir li li Pipi, eh, il-proposti prinċipali tagħhom intlaqgħu. Hemm tisħiħ fil-budget għal programm li jmiss għal perspettiva finanzjarja, koordinazzjoni fl-imkien mal-fondi strutturali, bl-inkorporazzjoni tal- eh, Pathways to Excellence u modi kif l-industrija tista' tkun iktar involuta b'mod partikolari l-SMIT li jipromovu l-parteċipazzjoni ta' riċerkaturi żgħażagħ kif ukoll simplifikazzjoni ta' amministrazzjoni finanzjarja. Punt fundamentali għal ħolqien tax-xogħol u l-iżvilupp ekonomiku għalhekk huwa essenzjali li il-budget għal riċerka u l-iżvilupp jiġi żviluppat f'dan il-budget. Iġveri kunem tizdit sostanzjali f'dan il-qafas strateġiku komuni u ammonta ta' flus dedikat il fondi strutturali. La prinċipali għal dan il għafas u li nilħu u ners u lej l-eccellenza. Dan għandu jibqa lantana, pero l-aktar importanti li nħolqu il-kondizjoni neċessarju għall-involviment tal units żar ma'mul minn ftit riċerkaturi li forsi huma mod kif l-eċċellenza tista' ġiġi promossa u rridu kol inħadnu l-SMEs u għalhekk il-pathways of excellence huma importanti ħafna. It-tessut ta' negozju affermi importanti allura importanti li ninvolvu ħafna lil SMEs. Issa situazzjoni tal qat fost iż żaza speċjalment żaza kwalifikati hija pjaga fl-Unjoni Ewropea. U għalhekk il-fondi strutturali se jkunu ta' benefiċċju kbir. Simplifikazzjoni għall aċċess għal fondi essenzjali. U dan għandu joħloq klima ta' fiduċja fost daw kollha li qegħdin jaħdmu għalhekk aħna nippromuovu r-riċerka l-iżvilupp u l-innovazzjoni fost l-Unjoni Ewropea kollha kemm Grazzi tassew, nati l-kelma l-onorevoli Herzog għal-minuta u nofs, jek joġbok. Grazzi tassew, Signora President, Komissarju. Jina nixieq nifraħ lil kollegi kollha għal dan ix-xogħol, dan ir-rapport eċċellenti, jiena nemmen li huwa ferm importanti għalina li nixtu l-attenzjoni fuq anijiet strateġiċi u fisem is-soċjalisti demokratiċi jien nixtieq ngħid x'inhuma dan l-ewwel għan huwa dan il-pjan multianwali, 80 biljun euro, dawn għandhom jiġu konsidrati bħala investiment u mhux biss fondi li ser jiġu ożati għabbażi ta' għażla jew xi drabi biss. Daw anzi, daw il-fondi għandhom jizdidu fl-istess waqt aħna nemnu li fih dan il-qafas tal-Istrateġija Ewropea l-2020 u l-anijiet marbuta maħħa, aħna għanna infaslu numru ta' prioritajiet oħra Mela eja nkomplu nżommu riċerka f'moħħna. Jekk aħna nemnu li teknoloġija tajba l-ambjent u teknoloġija intelligenti għandha tiġi promossa rridu nassikuraw li jittieħdu l-passi neċessarju f'dan il-għan f'din it-triq. Imbagħad għandna l-amministrazzjoni ta' riżorsi umani. Aħna rridu nagħmlu dak kollu li jisnistaw sabiex bekk nassikuraw li r-riċerkaturi ma morrux eh, f'xi pajjiżi ieħor għax ma jistgħux jaħdmu fil-kontinent tagħhom stess. Sabiex bekk huma jkunu jistgħu eh, jisfruttaw it-talenti tagħhom fi pajjiżhom stess. Nridu nieħdu ħsieb ukoll dawk il-politika li jistgħu jippromuevu r-riżultati tal-innovazzjoni. U dan kollu għandu jitwaqqaf taħt qafas b'dawn il-perspettivi. Grazzi tassew, nati l-onorevoli ek mux jgħat fil-kamra għalek ħanati l-kelma l-minuta l-onorevoli Swinburne. World-class research funding. Il-riċerka, il-finanzja riċerka l iżvilupp għandha jkollha qafas ta' politika aktar wiesa li tappoġġa l-iżvilupp ekonomiku u l-kompetittività ta' sikwit il-kumpaniji li riflettu għal politika ta' konflitt. Ir-riċerka u il teknoloġija l-aħħar l-aktar reċenti kolla diffikultà biex tiġi implementata. Pero hemm alternativi ta' valur li jistgħu jieħdu post mezzi ta' teknoloġija li huma taħsara pereżempju għall-annimali. Jina ġej kelli l-Cold Blood Association li ġew iżuruni li jemnu li l-politika tal-Unjoni Ewropea tista' tkun koordinata aħjar sabiex l-European Depository tista' tkun realtà fil-futur anki għal kampjuni tal-mediċini. Sistema ta' regoli jista' tgħin il-kompetitività u anki eh, imsiba prinċipali fissu jistaw jiġu mejjuna aħjar biex ikollna anka aġenda aktar kompetittiva. Jridu nibqgħu kompetittivi u dejjem inħarsu wkoll kif nistgħu naġġornaw il-kapaċitajiet tagħna. Grazzi. Grazie, per un minuto e trenta la parola all'onorevole. Grazie ħafna, sta nixtieq ngħaddi l-kelma lis-Sur Lamberts. Grazie ħafna, Signora President. Nishtiq nifraħ eh, l-Kummissarju għal dak il-nixina nilħu l pero rridu nistennew sa meta nidiskutu l-budget biex naraw eh, xanna u naħseb illi simplifikazzjoni ta' regoli se jmexxuna fid-direzzjoni tajba jekk rridu ikollna eh, direzzjoni tajba fil-riċerka u innovazzjoni fl-Ewropa. Nixtieq insemmi xi punti li huma ta' interess għalina dwar is-simplifikazzjoni. Għalina huwa importanti ħafna illi il-proċeduri jiġu simplifikati b'mod speċjali l-utenti u r-ċerkaturi u l-negozji li li rikorru għal kommissjoni jridu jkunu żguri illi l-proċeduri jkunu kollha l-istess u, aktar sempliċi. Ġifiri jiena naqbel mal-approċ li bih inħarsu aktar lejn il-klient u mhux inkunu burokratiċi. It-tieni nett rridu nkunu wkoll kapaċi ntejbu l-użu tar-riċerka tagħna fis-suq. Dan ifisser li rridu nkunu innovattivi. L-Ewropa għandha ħafna x'tagħmel f'dan il-qasam. Hemm bżonn ukoll illi nevitaw sitwazzjonijiet fejn illi jwasslulna biex niffavorixxu negozji eh, nfavorixxu ċertu negozji u ma nifavorixxux dawk il-negozji li jkunu kbar. Grazzi ħafna issa nixtieq ngħaddi lill kelma lil Sur Henin għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signora President, eh, naħseb illi l-istrateġija tal-Lisbona kienet falliment, supposti kienet tagħmel l-Ewropa aktar effettiva u kompetittiva, però naħseb li ċ-Ċina qed timplementa l-istrateġija tal-Lisbona. L-iżvilupp u n-negozji fiċ-Ċina laħqu mal-Ewropa fi żmien qasir se jkun hemm aktar eh, se jkun hemm aktar negozji mill-Ewropa u l-Istati Uniti flimkien eh, dak għandu x'jaqsam mal mal-ispazju biss li ċina ma laħqitx mal-Amerika u mal-Ewropa. Huma ma de certaines régions de l'Union. L-iżbalja minn għal nuqqas ta' investiment f'ċertu għosma. Hemm raċ ta' tama f'dan ir-rapport dinija eh, diagnosi tal-kawzi u soluzzjonijiet għal situazzjoni preokkupanti li għanna bħalissa. Hemm nuqqas ta' investiment eh, il-riċerkaturi ma tantx huma mħallsin tajjeb f'dan il-qasam u għalhekk dan jaffettwa jaffettwa iċ-ċiklu kollu. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn illi tinvesti fix-xjenza u teknoloġija u fl-eċċellenza u timira lejn l-eċċellenza. Rrid ikun hemm eh, il-sens ta' tarif ma' soċjetà Ewropea kollha. Grazzi ħafna issa ngħaddi l-kelma lil-Sur eh, Pasqa. Sur President, Sur Kommissarju, il-publikazzjoni ta' din il-Green Paper tatna eh, ideja tal-framework strateġiku tal-Kommissjoni in mill-2013 l-investiment medju f'riċerka u l-innovazzjoni fl-Unjoni pajjiżi Ewropej hija ta' madwar 1.5 fil-mija tal-prodott gross domestiku u dan ifisser li qegħdin lura ħafna. Il-politika ma, ma waslitx għal titjib dan ifisser li s-sistema kurrenti għandha terġa' tiġi riveduta u r-riċerka u l-innovazzjoni għandhom jiġu promossi. Hemm numru ta' suġġerimenti f'dan il-rapport eh, palma semmit Marisa Mattias aktar kmini illi neħħu per eżempju eh, l-ostakli l-SMEs għal-finanzjament kolna u kol proċeduri aktar sempliċi li iġalu iġalu riċerkaturi eh, mill-li ma jirrikorrux għal dan it-tip ta' finanzjamenti. Apparta minn hekk riċerka wkoll irridu nittrasferixxu għal prodotti kemm kemm jista' jkun. Naħseb li dan kollu għandu jidħol fis-seħħ kemm jista' jkun malajr għaliex il-fatt li aħna qegħdin lura hija xi ħaġa inaċċettabbli. Grazzi. Grazzi jisa naddi l kelma l-Sur Reol għal żewġ minuti. Sur President, Sur Kummissarju, Aziz Kollegi, grazzi ħafna Sinjura Mattia għal dan il-rapport. u ukoll nirringrazzja lil daw kollha illi eh, kidbu rapporti oħra. Sur Korali, Sur Marcus u oħrajn. Il-kustjoni hawnhekk mhix biss li nieħdu deċiżjoni, irridu natu provi li aħna irridu naħdmu fuq din il-ħaġa b'mod serju għaliex riċerka u innovazzjoni importanti ħafna l-futur tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk jiena grat ħafna illi rappreżentant tal-Komitat tal-Budget eh, wera illi rridu rridu jkollna finanzi biżejjed biex niġġielb din il-battalja. Eh, u naraw jekk għandix biżejjed finanzi biex namluħ dan u biex nagħmlu avvanzi kbar eh, fil-ċerka u l-innovazzjoni dan huwa essenzjali għall iżvilupp fl-Ewropa. Għax issa inutli noqogħdu nitkellmu dwar dan li rridu nagħmlu huwa illi eh, nagħmlu innovazzjoni fil-fatt. Rridu nħarsu lejn il-finanzi li għandna u naraw kif nistgħu nużawhom kif nistaw nlaħqu u naġlu l-proċess tagħna ta' riċerka u innovazzjoni għaliex differenzi kbar fil-ċentri ta' riċerka differenti. Rridu nagħmlu l-affarijiet aktar sempliċi. Naħseb illi jkun effettiv. Natürlich wird der Europäische Forschungsrat wird die li kunem kunem aktar fondi għal riċerka u innovazzjoni il-Technology Institute ukoll għandu ruol importanti f'dan u l-SMEs ukoll rridu jkunu fil-qalba ta' dan kollu. Irridu nsibu soluzzjoni għal dawk il-pajjiżi li għandhom dan il-requirement ta' eccellenza u għandhom iżommu dan bħala prinċipju ewlieni u nsibu soluzzjonijiet għal dawk il-pajjiżi li madhom laħqux għadhom ma laħqux dan l-istat. Ġifiri, jridu nħarsu lejn il-sistema eh, ta' kompetittività is-sistema ta' kompetittività li hemm f'ċentri oħra eh, f'żoni oħra din hija xi ħaġa li rridu nsolvu mal kemm jista' jkun. L-Onorevoli Pirillo. Mikrofon għal kellim jekk jogħġbok. Bosta programmi ta' riċerka u żvilupp Ewropea kisbu suċċess u interess fuq kollox fil-qasam xjentifiku għaliex huma konsidrati bħala font importanti ta' finanzjament li ta' sikwit ħapost il-finanzjament nazzjonali. L-isforzi li saru biex il-seba program għafas ikun aktar favorevoli għall-SMEs ma tejbux l-ammont ta' parteċipazzjoni, semplifikazzjoni, ma laħqitx il-mira Kif rajna fir rapporter il-rapport tas Sinjura Mattias jidher li hemm bżonn miżuri ta' simplifikazzjoni amministrativa u, u tnaqqis qawwi tal-rekwiżit ta' kwistjoni finanzjari. Anki f'kumplimentarji ta' koordinazzjoni mill-programmi ta' differenti ta' riċerka, il-budget ta' finanzjament irrid jifavorixxi l-aħjar potenzjal ta' riżorsi. Grazzi la Grazzi nagħti l-kelma lill-Onorevoli Strejček għal minuta. Eh, pani Predsedajci, Pani komisarsko. Signora President, Signora Kommissarju, naħseb illi huwa ovvju li l-innovazzjoni u l-żvilupp ta' teknoloġija huma dak li waslu għal progress fl-ekonomija. F'dan ir-rapport qed nara żewġ affarijiet illi eh, għandna nikkonsidraw u naħsbu fuqhom. L-ewwel net il-pjan ta' negozji u l-potenzjal tas-suq huma interessanti ħafna, però m'għandhomx ikunu prerequisit għal eh, sabiex natu sussidji. il-profitt għandu ikun dak li eh, wassalna biex natu s-sussidji u il-profitt li wassalat kabbir. Ma tantx fadalli ħin, ġifiri ma fadallix ma s-saċnat jukom it-tieni punti għaj, skużawni. Grazie, la parola all'onorevole Tero. Grazie. Sir, eh, l'onorevole Tero al minuta. Grazzi, Signora President. hija ovvjament hija ħaġa tajba li ninvestu fir-riċerka u l-innovazzjoni. Ir-riċerka però m'għandix tkun eh, xi ħaġa ċentrifikata, ma nix naħarsu lejja bħala minn fejn issir, ma nistawx nindettaw fejn issir l-innovazzjoni. Kulħadd għandu jkollu l-istess opportunitajiet għall-aċċess għall-appoġġ finanzjarju. Dan ma m'għandux ifisser li kulħadd għandu jieħu l-istess ammonti, l-innovazzjoni m'għandniex infixkluha ma' politika reġjonali. Għaliex proġetti ħżiena m'għandhomx jiġu eh, promossi għal askapitu ta' proġetti tajbin. Ġifiri, id-dajat tajbin u ta' kwalità għolja għandhom jiġu promossi aktar. Mandu tkun kussjoni ta' politika soċjali reġjonali u, u, u ġeografika, dan ixekkel l-innovazzjoni. La parola all'onore. Grazie, nati il-kelma lill-onorevoli Sartor, żewġ minuti. Ta' sessu il-President jina kol nħos li għandi nirringrazzi l-Onorevoli Mattia sa' xogħol li għamlet. Minnaħa l-oħra kelli ċans naħdem maħħa fuq dossier zoħra bħal dik tal-innovazzjoni, il-medikazzjoni falsifikati u minn dejjem għamlet xogħol tajjeb, intelligenti u b'riżultati tajbin. Jiena nemmen li l-attenzjoni li il-Parlament eh, edu fuq dawn il-kwistjoni ta' innovazzjoni kif ukoll ir-riċerka bla dubju qed juru pass il qudiem fuq il-ħidma tagħna u wasluna eh, biex nieħdu numru ta' deċiżjonijiet biex nagħmlu l-affarijiet kif suppost. U fil-fatt kien hemm elementi li tfakru wkoll min-naħa tal-Kummissarju jaqgħu taħt waħda mill-punti finanzjari l-aktar importanti fejn il-Parlament iddeċida li jiġġieled bisħieħ. B'fema qawwija li r-riċerka u l-innovazzjoni millum il-qoddim dejjem iridu jkunu minn ta' qoddim u meta ngħidu innovazzjoni nkun qed infissru dak il-punt li qed jagħmel possibbli li l-prodott ta' riċerka jkun jista' iwieġeb anki għad-domanda tas-suq. It-tielet ħaġa li instaħqet kienet il-ħtieġa li fl-Ewropa għandna bżonn nżommu nollu nsaħħu dik li l-kwistjoni tal-eċċellenza u anki niddedikaw parti kbira mir rizorsi għal dik li riċerka li aktar qrib ċittadini aktar milli dik eh, ta' l-SMEs. Il-livell ta' riċerka u innovazzjoni għandu jkun dak il-livell li minnu joħroġ l-idea ġenjali li dejjem il-karatterizza il-dinja tal-innovazzjoni, tal-invenzjoni u naħseb dak ix-xogħol li sar sissa kien tajb ħafna għandu jintem u ser jintem biss la darba il l-ammont ta' flus jingħata u aħna nkun nistgħu nwieġbu għal kriterji ta' simplifikazzjoni amministrazzjoni naqsu id-diffikultajiet u eh, ħeffa aktar fil-implementazzjoni ta' proġetti. Grazzi, grazzi, nagħti l-kelma l-Onorevoli Andrew għal-minuta. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnă comisar. Nou cadru strategic comun Grazzi ħafna, Signora President, Kummissarju. Il-Common Framework ġi propost grazzi għazida fit trasparenza u simplifikazzjoni fil-proċeduri tista twassal għal għal aktar fondi li nataw għal aktar proġetti. Ippermettulu e nifoka fuq kwistjoni li ma tantx ġiet diskussa. Is-sur Roy kellu jindirizza differenzi bejn l-istati membri per eżempju il-kapacità tagħhom fir-riċerka u innovazzjoni fl-infrastruttura eh, li jkollhom. U bekk dan dan dan huwa jagħti vantaġġ il ċertu stati membri kbar. Fuq livell Ewropew irridu nżidu l-kooperazzjoni bil-riċerka u l-innovazzjoni bejn l-istati membri il-fondi għal ta' koezjoni għandhom jikkomplementaw il-riċerka dan il-mod l istati membri eh, ikollhom aċċess għal finanzjament fil-programmi li jkunu jixtiequ jagħmlu. Grazzi. Istur Ford għal minuta. Grazzi, signor rapporter, aħna nemnu illi dan jgħina eh, nafaċċjaw sfidi bħal eh, nuqqas ta' ilma ikel u oħrajn. Li nappoġġaw l-innovazzjoni u r-riċerka serjen il-kompetittività u tkabbir billi nikkollaboraw mal-industrija dan ser wassal għal aktar investiment minn settur privat. Programm bilanċat serjen l-individwi jagħtu wkoll appoġġ l negozji u universitajiet kbar. Ma nistawx immorru lilin mill-eċċellenza. Ma rridux nillimitaw lil dawn. Irrid ikollna aktar riċerka. Il-Kummissarju eh, jiena jiena iltqajt ma' xjentisti li huma mħasbin dwar l-imparzjalità tal-peer review. Finalment, fil-waqt li nżidu l-investiment fil-riċerka u naqblu ma dan, iżda ma naqblux illi naqbdu nfajru l-figuri eh, mix-xejn. Grazzi. Grazie, la parola all'onorevole Jordan per due minuti. Hvala lepa. Grazzi ħafna. Grazzi, Signora President jiena issa nixtieq nibda billi niffoka dwar il-finanzjament. il kol naqblu illi il-budget ta' riċerka għandu jiżdied. Jiena kemm il-darba smajt eh, illum wara nofsinhar illi 80 biljun euro ifisser zida kbira fil-budget. Iżda jiena ma nistax naqbel ma ħafna minn dak li ntqal għalix dan ma nistawx nqabluħ per mal-program dwar l-AIDS, Dan għandu dak kollu li kien inkluż fil-FP7 jiġifieri il-kompetittività, l-IT. Fi kliem ieħor, oqsma illi diġa huma koperti eh, minn oqsma oħra fil-budget. jekk innaqsu il-budget minn dan il-settur, jiena jkolli ngħid li mhux qed nagħmlu prioritajiet tajbin, ejja nħarsu issa lejn il-kwistjoni ġeografika. Ħafna drabi nisimgħu illi Ike projekte, kajti znanstvena liċnost, niza značilnost. ħafna drabi l-kriterju jkun xjentifiku, però aħjar nħarsu lejn ma nqablux dawn il-proġetti fuq skala żgħira u f'proġetti fuq skala kbira. Dawn huma parti mill-proġetti eh, multianwali. Dawn għandna nappoġġawhom fil-programm li jmiss. Ovvjament se jkun hemm differenza fil-kwalità ta' riċerka minn bejn pajjiż u ieħor u bejn reġjun u ieħor, però dawn id-differenzi għandhom jitnaqsu permezz ta' Eh, proġett ta' finanzjament strutturali u biex nikonkludi nixtieq ngħid li r-riżultati tal-analiżi tal kunsill ta' Riċerka huma simili il-proġetti jingħataw il-pajjiżi kbar u lil dawk l-universitajiet popolari smajt riċerkaturi jgħidu illi bħalissa dawn il-proġetti għandhom jisiru b'mod differenti u għandu jkun hemm il-kwalifika neċessarji biex jippermettulhom li jagħmlu dawn il-proġetti. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Tikawi kjoġbok. Medju Grazzi ħafna. Iva, aħna din nifjattaw kriżi. U għat l-innovazzjoni hija importanti biex nerġaw nġeddu l-ekonomija u nħol iktar xogħlijiet. Din hija proċedura importanti ħafna għal proġett Ewropew riċerka u l-innovazzjoni għandhom jiġu simplifikati. Dan il-qafas għandu jkun ibbażat fuq il-koordinazzjoni tal-programmi li ġa jeżistu f'dan l-Unjoni Ewropea. Ġewwa l-Istati Membri wkoll għandu jkun possibbli li nieħdu konsiderazzjoni bidliet fil-popolazzjoni u wkoll il-fatt li aħna jridu nittrattaw ir-riżorsi tagħna b'mod sostenibbli u wkoll irridu nappoġġjaw il-partiċipazzjoni tal-SMI. E. U dan irid ikun iktar il fuq minn 15% Daqstant simplifikazzjoni hija ferm importanti. Irridu neħu ħafna minn dawn il-proċeduri burokratiċi u nerġaw nġeddu eh, innidu mill-ġdid l-attività ekonomika tagħna. Aħna rridu iktar fondi għal dawn l-applikazzjonijiet bħal pereżempju il-proġett eh, Galileo li jrid jaħdem bisie. grazzi. Grazie, la parola all'onorevole Kiewicz per due minuti. Grazie ħafna, eh, Signora Is-Sur President, Komissarju, Jiena nixtieq nirringrazzja lir rapporter għal um, kompromess li jirnexxiela tilħaq fil-Parlament Ewropew aħna naqblu mal-idea li nippromovu r riċerka u l-innovazzjoni f'ċertu mod li dawn isiru fiħdan għafa strateġiku biex b'hekk intejbu l-kompetitività tal-Ewropa fuq uh, livell dinji. Aħna wkoll nilqgħu l-idea li nagħmlu streamlining tal-proċeduri. Aħna qed naraw differenzi kbar bejn l-istati membri mm, bejn livelli differenti ta' riċerka u innovazzjoni u infiq eh, għalihom ukoll l-aċċess għar riċerka akademika. Hemm differenza bejn l-istati membri l-antiki, l-ek imsejħa antiki u dawk imsejħa ġodda. Din il-proċedura ta' streamlining u ta' armonizzazzjoni huwa pass fid-direzzjoni tajba biex tinħoloq eh, jinħoloq qasam konġunt u trasparenti għal riċerka ġewwa l-Ewropa. Dan huwa importanti ħafna l-Istati membri. Huwa importanti wkoll inżidu li il-livell baxx ta' rappreżentazzjoni ta' ċertu reġuni jista' jiġi magħluq billi ntejbu l-affarijiet eh, l-standards bħal pereżempju l-potenzjal tal-integrazzjoni. Jina ukoll nilqa il-riċerka eh, transkonfinali u kif ukoll għall-innovazzjoni. Iżda naħseb li d-dibattit u jibqgħu fukat fuq il-budget. Grazzi. Eh, la parola all'onorevole Correi. Grazzi issa nixtieq ngħaddi Assur Correa. President, kollegi, komissarju, l-ewwel nishtiq nifraħ li l eh, Sinjura Marisa Mattias għar rapport tagħha fuq il eh, dan qafas komuni aħna qed immorru lil min noqsma ta' riċerka u xjentifiċi, dan huwa din hija għodda fundamentali għal 2020 għal iżvilupp ekonomiku għal kompetittività għal ħolqien ta' xogħlijiet, etc. Aħna nabżon programm ġdid kontrarju għal passat li huwa ikbar u effiċjenti li jippromovi eċċellenza xjentifika biex nappoġġaw eh, użu ekonomiku soċjali tal dak li diġaġi identifikat għanna u koll għanna nibnu fuq il-suċċess tal-passat. Il-Kunsil tal Riċerka Ewropea, per eżempju, semplifikazzjoni għandha tittieħed in konsiderazzjoni u ehm, fuq pass eh, iktar avvanzati li ikun hemm eh, qasam wieħed ta' riċerka Ewropew. Aħna irridu nikkonsolidaw eh, oqsma importanti ta' ċellenza l-Ewropa ma nistgħux infallu f'dan il-qasam. Grazzi. ma naħsibx li hemm iktar membri, eh, eh, anzi sinjura Toja ma tinsabx magħna fil-kamra għal daqs nistgħu ngħaddu għal għaj. Għal 12 il-kellim. Kieġobkom żommu mal-ħin tagħkom. Jekk jogħġobkom. Is-Sur Antonescu l-ewwel. Doresc și eu să felicit pe Marisa Mattias pentru raportul excelent. Grazzi ħafna, President. Nixtieq nifraħ lis-Sinjura Mattias għal rapport Eh, eċċellenti tagħha. Minkejja l kriżi ekonomika eh, ix-xejriet fir-ċirkol l-iżvilupp huma promettenti. Hemm ċertu inugwaljanzi fil-qasam tal-fondi ġewwa l-istati membri differenti dan huwa ovvjament rifless fil-parteċipazzjoni fil-seba' programm afas. Aħna għandna bżonn ta' strateġija komuni, afas għal strateġija komuni u mekkaniżmu li jista' jibbilanċa s-sitwazzjoni u li jser jgħin biex ikun hemm iktar riċerka u żvilupp fl-istati membri kollha fuq l-istess livell. L-isforzi sissa ma kienux bizzejiet anke jekk l-lodda huma tajbin u jistaw jgħinu li l-ekonomija. Iżda xorta waħda nana bżon ta' approċ ġdijt u din tkun priorità għal programm ġdid ta' programmazzjoni. Grazzi. Is-Sur Kelly. Grazzi, President. Smajna ħafna punt interessanti l-lejla u jiena kont grat eh, kont kuntent nisma dak li għaliz il-kummissarju dwar għatta punti li għanna nefessizzaw fil-futur. Nġti nfakkarkom dwar l-istat li nsabu fih ġewa l-Ewropa, per eżempju eh, l-ekonomisti ewlenin fid-dinja għalonna li rinaraw namlu xi ħaġa għaliex jekk mhux se nagħmlu xi ħaġa ser infallu. Irridu nanalizzaw l-affarijiet fuq meda qasira ta' żmien fuq meda twila ta' żmien fejn bżonn iktar xogħlijiet, iktar tkabir u innovazzjoni r riċerka hija ferm importanti f'dan il-qasam il-Kummissarju għalet tajjeb ħafna rridu nenfasizzaw fuq is-simplifikazzjoni, rridu nenfasizzaw ukoll u namlu iktar faċli għan nisa iż u ukoll biex ikollhom aċċess għal fondi ta' riċerka u wkoll eh, i qalet li rridu nkunu fil-qrib, eh, qrib l sfidi ta' li għandha s-soċjetà. Din hija l-iktar ħaġa importanti għaliex ma jagħmilx sens noqgħod nagħmlu riċerka fuq affarijiet ferm interessanti bħal pereżempju il-ħajja sesswali ta' xi żrinġ jekk dan mhux ser iwassal għal xogħlijiet iktar fil-futur. Din hija l-iktar ħaġa importanti għal-futur. Grazzi. Grazie, la parola all'onorevole Basescu. Grazie signora Basescu. Ir-riċerka l-edukazzjoni l-innovazzjoni ma' ferm importanti, elementi importanti ħafna għall-ekonomija b'saħħitha fi dan kuntest diffiċli din hija essenzjali biex nerġaw eh, ġeddu eh, natu spinta ġdida l-ekonomija tagħna b'mod sostenibbli. Jiena nilqa l-Green Paper tal-Kommissjoni li ferm importanti b'mod partikolari f'dan iż-żmien. Jiena qed nara li l eh, tat attenzjoni partikolari lil differenzi li hemm bejn l-istati membri dan huwa minnu fil rigward ta' pajjiżi pereżempju għaliex pajjiżi huwa iktar baħx mill-medja tal-Unjoni Ewropea. Fir-rigward ta' innovazzjoni għar-Rumanija eh, din hija inqas minn 50% tal-medja Ewropea u għal daqstant eh, permettu li nitkellem dwar kooperazzjoni reġjonali li ser jagħmilha possibbli li nagħmlu skambju ta' l-aħjar prassi li huwa ċentru avanzata għal studji avanzati u din hija xi ħaġa importanti għal żona ta' Darubju. Grazzi, issa naddu għassur Rubik. Grazzi, Sinjura President, jena nixtieq nifraħ lil rapporter u nixtieq insaqsi lill kummissarju biex ikun iktar tkun iktar eżiġenti fuq kwistjonijiet budġetarji. Aħna għaddejna minn 50 għal 80 biljun iżda iż-żieda net hija baxxa ħafna minħabba l-inklużjoni ta' programmi oħrajn. Jista' jsir xi ħaġa dwar ir-risorsi dwar l ewwel resources b'mod partikolari Nistgħu nużaw l-emissjonijiet ta' CO2, id-dħul minnhom u nagħmlu programm Eh, flimkien mal-Ministra tal-Finanzjament Ewropew biex nassiguraw li dawn il-fondi jitpoġġew għal riċerka, jinżammu għal riċerka, wara kollox hemm ħafna qasam u eh, hemm ħafna fil-qasam ta' riċerka u innovazzjoni li tisir fil-qasam tal-klima. Sarju tista' tagħmel xi ħaġa biex tipprova tikseb programm effiċenti b'valur miżjud Ewropew li jista' jgħinna fil-futur qarib biex intejbu l arfien tagħna ta' CO2s u wkoll insibu soluzzjonijiet u opportunitajiet għall SMEs biex jisviluppaw programmi u servizzi biex bekk l-Ewropa l-istrateġija tal-Ewropa tkun tista' timxi iktar qudiem. Grazzi. Grazzi la parola l-Onorevole Bal. Grazzi. Issa nixtieq dil-kelma li sur Balda Sa. Grazzi tassew, Sur President, l-Unjoni Ewropea tkompli tavvanza bil-mod f'dak li ndux jasam qasam tax xjenza u ma jirnexxilix tikseb ehm, tikseb aktar mill qed jiksbu l-Ġappun u l-Istati Unitu. Fil-fatt aħna għandna biss 2% tal-GDP f'dak li għandu xi samar riċerka u żvilupp u aħna għandna 3% imposti minn fuqna minnħa tal-Kommissjoni rigward il-Green Paper tal-Komissjoni Ewropea, din qed tipprovda qed tipprova tejna nidu mill-ġrid diskussjoni kif ħareġ mod tajjeb mir-rapport ta' Sinjar Mattias jiena naqsam it-talba tar rapporter rigward l-istituzzjoni ta' fond komuni pan-Ewropew blanijiet li nipromovu riċerka kollaborattiva fiħdan l-Unjoni Ewropea u naqsu l-inugwaljanza bejn l-Istati membri. l istess waqt inħoss li huwa essenzjali li kull miżura ikolla l-ewwel qabel kollox raddoppjament fil-finanzi ta' riċerka u żvilupp għal budget li jmiss għal perspettiva finanzjarja li jmiss mill-2014 sal-2020. Grazzi. Grazie. La parola all'onorevole Matu. Grazzi. Sur Maċlek joġbok. Grazie, Signora President li nagħtu spinta l-effiċenzja l-riċerka u innovazzjoni għafrem importanti. Ah, iżda qabel nagħmlu dan irridu fondi tajbin. Irridu niksbu 3% tal-GDP fil-riċerka u innovazzjoni tal-2020 iżda temm l-ostakli bħal pereżempju il fatt li l awtoritajiet reġjonali għandhom strateġiji frammentati u jista' jkun hemm overlaps pereżempju xogħol doppju għal daqstan strateġija komuni jista' jkun tejjeb din is-sitwazzjoni u toħloq xi tip ta' ordni fil-rigward tal-fondi Ewropej għabbażi ta' strutturi sempliċi u effiċenti li jistgħu jippermettulna li nużaw fondi għodda tal-fondi kif suppost. Ukoll fuq livell ta' stati membri u wkoll fuq livell lokali reġjonali jista' jkun hemm iktar konsistenza ehm, bejn dak li qed jagħmlu ċertu reġuni ma dak li qed jagħmlu ċertu reġuni oħra. Għaldaqstant irid ikollna eh, eh, dan huwa meħtieġ biex nattiraw iktar eh, fondi pubbliċi u l-SMEs dawn il-proġetti. Grazzi. Sur Gutierrez jekk jogħġbok. Signora Gutierrez. Grazzi, Signora President. Grazzi, Signora Mattias għal-rapport tijak jena nixtieq nikkummenta. Tinsiex il-proġetti żgħar, pereżempju Silicon Valley ġi mibni fuq abbażi ta' proġett żgħar ħafna rridu proġetti żgħar għall-universitajiet żgħar. Il-riżorsi umani huma neqsin ġewwa l-Ewropa proġetti kbar irid ikollhom Uh, scholarships u grants li jiġu motija għaliex l-universitajiet jeħtieġu pereżempju ħafna Eh, trainees irrid ma jridux nagħtu ħafna importanza lil bini eċetera, le rridu r-riżorsi umani u nistgħu tistgħu tiksbu l-appoġġ tal-Parlament Ewropew Kummissarju jekk titolbu li l-għajnuna tal-Istati membri biex il-proċeduri jiġu simplifikati għaliex l-isforzi li qed tagħmel l-Ewropa jridu li jintlaħqu permezz ta' proċeduri trasparenti minn tal-Istati membri għaliex huma jekk huma dawn il-fondi huma jridu jimpenjaw ruhom F'dan ir-rigward Kummissjoni inti se tikseb appoġġ sieħ minn naħa tal-Parlament jekk tiksbu din is-simplifikazzjoni minn naħa tal-Kunsill. Grazzi. Grazzi. Issa nixtieq ngħaddi l-kelma lis-Sinjor Merkis. Kummissarju. Grazzi, nixtieq nifreħ ukoll ir-rapporter. jekk nitkellmu dwar tkabbir u l-agenda tkabbir iktar milli dwar il-kriżi kif għamdejma minna sissa. Eh, però insomma jidher li di ma tistax isseħħa għaliex l-aġenda fuq tkabbir u l-innovazzjoni ma jidherx li hija eh, fuq dim net ta' l-aġenda tagħna. Anzi, eh, però tinsab fuq l-aġenda tiegħek kummissarju iżda mhux fuq l-aġenda ta' kulħadd. Din mhijiex biss kwistjoni ta' riċerka hija kwistjoni ta' ħsieb għas-soċjetà kollha kemm hi spiritu ta' intrapriża eh, irridu wkoll nifirxu iktar ikun hemm firxa ta' iktar tkabbir, ma rridux nifukaw biss fuq ir-riċerka, rridu iktar semplifikazzjoni, rridu inqas burokratija, aċċess iktar faċli għal fondi u iktar għall SMEs. Iżda, kummissarju oħrajn iva jistgħu jaħdmu fuq dan għax forsi dan mhux il-portafol tiegħek, iżda rridu noħolqu su intern kif suppost u qafas komuni strateġiku kulħadd flimkien, flimkien ma l-istati membri, grazzi. Grazzi. L-Onorevoli Dancila. Grazzi, Signora President, aħna l-koll nafu li l-Unjoni Ewropea faslet għalija nifisa l-lan li ta' tispinta tal rd biex iżid il-GDP eh, bi 3% sal-2020 iżda l-istati membri kollha mhux l-istati membri kollha ħajħuq dan il-għan u l-istant naħseb li għandna bżonn ta' eh, approċċ integrat u strateġiku għal dan li jista eh, jidħol ġewwa l-istrateġija tal-2020 mm, bl-investiment pubbliku privat. Jiena nixtieq ngħid li l approċ tal-Kummissjoni Ewropea għandu dawn is-sinerġiji li ġa jeżistu, sinerġiji bejn il-programm AFAS u il-Fond eh, għall-Agrikoltura eh, biex bekk ikonna strateġija li tkun siħa l-programmi kollha u eh, tippromovi riċerka u żvilupp fuq livell reġjonali u wkoll tagħti spinta lill kapaċità li għandna ġewwa l-Istati Membri għal qasam tal-innovazzjoni. Grazzi. Is-sur Miner kjoġbok. Signora Miner, grazzi, President, Komissarju, jiena nixtieq nifraħ li rapporter għal rapport ferm importanti. Meta aħna nitkellmu dwar riċerka u innovazzjoni aħna dejjem nitkellmu aħna niftakru li din hija kwistjoni ta' li inta xogħlijiet li nippromovu l-kompetitività tal-Ewropa u biex naslu hemm aħna rridu Mm, namlu iktar riċerka, riċerka ħjar. Il-negozju il negozju rridu jkunu parti mill-politika ta' riċerka u koll aħna rridu niftakru li minkejja li huwa importanti li ninvestu f'riċerka fuq livell ta' livell għoli, aħna rridu wkoll ninvestu f'innovazzjoni prattika. U meta aħna naħsbu dwar fondi hemm kull tip ta' affarijiet li aħna nistgħu nappoġġaw u nistgħu nużaw pereżempju l-fondi strutturali għal dawn l-għanijiet. Dan ifisser li aħna għanna innaqsu il-threshold eh, għal programmi għafas, għal fondi ta' programmi għafas, grazzi. Issu Robert Mayer. Grazzi. President, jekk aħna analizzaw il- kummerċ internazzjonali u wkoll il-katina tas-suq tistgħu taraw li l-produzzjoni marret lejn l-Asja u wkoll il-ħolqien tal-valur huwa bbażat eh, fuq eh, il-marketing ġewwa l-Ewropa u fuq riċerka u innovazzjoni. Aħna rridu nżommu dawn l-istandards li jkollna biżżejjed fondi għal riċerka għaliex il-kapaċità tagħna li noħolqu innovazzjoni tiddependi mod partikolari jekk aħna mm, aħna deħli f u kol differenti bejn il- Eh, reġuni differenti għandu jon kemm jista' jkun. Galileo eżempju m'għandux jitħalla waħdu u m'għandux jaqa' il-budget ta' riċerka innovazzjoni. Aħna għandna nippruvaw nżidu il-budget permezz ta' fondi strutturali ta' koezjoni u dan kollu għandu jkun f'sinerġija. Iżda mandiġ biss ikunu l-istati membri li għamlu xogħolhom li jżidu l-kwalità inkludu l-edukazzjoni dan huwa għan ieħor grazzi. Grazzi. Isur Burns. Grazzi huwa ċar li riċerkaw l-iżvilupp għandu jiġi faċilitat fl-istati kollha Eh, huwa ħafna iktar neċessarju meta l-ekonomija tagħna huma soġġetti għal eh, kompetizzjoni inġusta minn pajjiżi emerġenti. Eh, il-paga baxxa u kif nistgħu aħna nikkompetu magħhom hija li nkunu fuq net fit-teknoloġija. Issa l-benefiċċji ta' din ir-riċerka u innovazzjoni ser jinqerdu jekk il-frott ta' din ir-riċerka li aħna nagħmlu ma jiġux protetti b'sistema effettiva ta' privattivi, mod partikolari fl istati membri. Issa ekonomija emerġenti fil-varji kultant imbijat et jamlu et jekstra dawn ir-regoli tal privativi Issa, per eżempju, fi rigward tal-machine tal-excavation kellu jieħu eh, eh, azzjoni kontra eh, ksur ta' dawn ta' ċertu leġijiet fil-prodotti kopjati. U dan seħġa Grazie, ultimo intervento l'onorevole Bertman. Grazie, l-ħar kellim is-sur Reitman. Reitman. Grazie, kollegi. Jena nixtieq nifraħ lis sinjura Mattias fuq ir-rapport tagħha. L-Ewropa hija l-iktar reġun sinjur iżda pereżempju l-Istati Uniti, Ġappun, pajjiżi oħrajn jinvestu iktar fir-riċerka u innovazzjoni iktar minna. Kien hemm żieda iżda l-idea ta' 3% tal-GDP eh, fl-2020 hija realtà għal sitt pajjiżi biss li huma iktar minn 2%. Ir-riċerka huwa eh, hija xaġa pubblika u hemm effetti soċjali tar riċerka u innovazzjoni li għandhom jittieħdu konsiderazzjoni. Dan ifisser li aħna rridu nżommu f'moħħna l-SMEs u kol biex nipromovu l-egwalenza bejn nissessi sessi ikun hemm benefiċjarji nisa wkoll. Grazzi. kum. Grazzi tassew, issa nixtieq nagħti l-kelma lill-Kummissarju. Signora Gregon Kivin. Grazzi tassew, Sur President. Ħadgos nisma' dan id-dibattitu bħala tweġiba l-Sur Rubik u l kummenti ta' deputati oħrajn dak li għandu samma l-budget jina fidejn il-Konsil Parlament u minn dak li smajt il-lejla naħseb il-Parlament ser jkun għallijat b'saħtu biex ikonna budget aktar oli. Bibħalna konklużjoni xtiq najdilkom eżattament kif il-pakket Horizon jista' jiġi mfassa ħajkun strutturat madwar tlet punti eh, b'saħħithom marbuta mal istrateġija Ewropea l-2020. Eċċellenza fix-xjenza s saħħa eh, l-eċċellenza fix-xjenza tieni punt li naffrontaw sfidi u nimraw l sfidi identifikati fl-Istrateġija Ewropea 2020. Tilet punt nħor u tmexxija eh, li nappoġġaw ir-riċerka, il-negozji. Naf li dawn it-tlet punti ma jisqux il-punti li għamilt inti fil-rapport tijak, Signor Mattias, pero l-komponenti u l-anijiet huma l-istess. L-implementazzjoni sar tiġi simplifikata u standardizzata simplifikazzjoni li tkopri skemi ta' finanzi u regoli, aspetti prinċipali ser jinvolvu skemi ta' finanzi, regoli fissi, aktar li wieħed jibda aktar bħeffa u minn qabel. Il-parteċipanti ser jitnaqsu permezz ta' ehm, approċ li naqas il-mizzati dan ser ikun aċċettabbli għal parteċipanti u prassi kif ukoll użu aħjar mill-lump sums u flat rates Il-negozjati u l-fazi ta' selezzjoni ser jkunu asra sabiex il-proġett jibdew minn aktar kmieni. Gwida semplifikata u ta' konsulenza ser jinataw permezz tal-Single IT Portal u l-One-Stop Shop. U dawn l-istrutturi marbuta magħhom ser jkunem hemm different differenzi li ser isiru bej l mezzi ta' intervent tal-Strateġija Ewropea 2020 kif ukoll aċċess għal fondi ta' koeżjoni biex ikun hemm sinerġija Horizon 2020 ser tibbaza fuq l-eccellenza minkejja il-lokazzjoni ġeografika bazi tal-kapacità kif ukoll ikun hemm tliet envelopes allokati għal kull reġjun. Il-fondi għandhom jiffinanzjaw eh, strateġiji intelligenti u jkollhom rotot l-eċċellenza fuq daw il-prinċip il-Komissjoni se ser tiżviluppa l-proposta tagħha li ser tiġi preżentata sa minn din is-sena. L-proposti mhux ser ma setgħux ikunu possibbli minn ir-rapport tiegħek il-kwistjoni kollha ġew indirizzati l-lejla u ġew indirizzati fir-rapport bla dubju ser jittieħdu konsiderazzjoni b'serjetà u ser nagħmelek jiena stess u s-servizzi tiegħi fil-ġimgħat li ġejjin. Grazie, Commissario. Grazie, tassew, Commissario. Issa nixin nagħti l-kelma li rapporter li sinjura Mattia sa' żewġ minuti jekk jogħġbok. Grazzi tas signor President. Kummissarju jiena nixtieq nirringrazzja l kollegi u l-kommenti tagħhom il-dibattitu kien mutli u interessanti u nixtieq ngħid ukoll li nixtieq ringrazzja s-Sur Royal tal-li ġibet l-attenzjoni dwar il-fat li din mhix xi ħaġa li qed teżisti izolata ma torbot ma ħafna kwistjonijiet li huma bbażati fuq approċċ komuni il-rapport ordi, il-rapport ta' Sur Carvajo, numru ta' rapporti oħrajn. Rapporti li ovvjament serin fid-direzzjoni tajba, ġifiri, hawnhekk għandna rapport kemm xejn differenti. Aħna rridu nieħdu nqisu dak li ntqal fid-dibattitu, però l-Parlament essenzjalment qed jimxi lej l-istess ħaġa u nittama il-Kommissjoni ser tieħu nota tal-kommenti li saru f'din il-Kamra, rakkomandazzjonijiet. dan huwa t-tielet qasam l-aktar wiesa ta' nefqa baġitarja għalhekk hija fundamentali għal ħolin tax-xogħol, mod partikolari xogħol ta' kwalità permettu li nisħaq fuq dan il-punt. Irridu neliminaw il-struttura prekarja ta' dak li nsibu fl-Europa bħal per eżempju zazah riċerkaturi u anki punti ħorwa l-SMEs. Jimma fassalċi rapporti għaj fuq eh, daw il-punti li huma dettalji ma l-anti għaj kien li konna pjattaforma ta' investiment tal-SMEs dawn jodu għal 80-90% tal- ta' industri u ta' qafas ta' negozju u għalhekk ridu nħarsu lejhom nagħtuhom importanza u għalhekk jiena nittama li l-fondi pubbliċi li wara kollox aħna qegħdin nitkellmu fuq dan il-lejla ikunu jistgħu ikunu disponibbli għal ċentri ta' riċerka ta' riċerka, università, jiet u kumpaniji, pero anki l-SMIs ma rridux ninjurawhom u dan għax dan huwa wieħed mill iżbalji li